taħt il-president, sos il-presidenza li għana palissa, inti ma tistax ikollok diskussjoni li mandux jaqsam ma' suġġett tal-elezzjoni tal-president jew tal-verifika tas-setat. L-atti kollha li għandhom xaqmu l-programmazzjoni u pjanar tal-program tal-delegati, ta' deputati ħajkun immexxi li l-min qed jossib il-verifika tal-setat li ħajimxi skont artiklu 1.96 tar-regolament. Għal dan nixaqsam artiklu 3 paragrafu 2 tar-regolament sakemm is-setat ta' deputat ma ġewx verifikati jew li ma ġiex maqbul taħt dawn il-kontestazzjonijiet il-deputat għandu il-drittijiet ħaf il-parlament u l-organi tijaw b'sakemm ikun ikun konformi mal dikjazzjoni tan non konformità Skont l-artiklu 7 tal-att tal-elezzjonijiet tal-membru tal-Parlament Ewropew għal suffraġġju universali diretti deputati jeżerċettaw il-funzjonijiet inkompatibbli mal-mandat tal deputat tal-Parlament Ewropew ma jistawx ikollhom sede tal-Parlament. Il-tlet deputati illi s'issa ma firmawx id-dikjerazzjoni ta' non kompatibilità u li mandomx id-drittijiet ħaħ minn ma mistiedna li jagħmlu dan minnu fih fil-għawnek dejn il-bank li juqat qoddim il-hemicycle fil-bidu. Inkalla ma jistawx jifotaw. Onorevoli, onorevoli kollegi. Onorevoli kollegi, ħbieb, qabel ma nkomplu bl-aġenda tagħna. Nixtieq ngħid kemm huwa nur kbir tiegħi li qed hawnhekk biex ikolli possibilità li niftaħ din il-leġislatura ġdida bħala President Interim tal-Parlament. Jiena nawgura li li l-ewel <laughs> net u kom il-koll li aħna inkunu il-koll nilħu l-anijiet u stannijiet ta' ċittadini tagħna li jaħatruna li qalu l-moċċari li jixtiequ bidla li t-tamaw il-minaw ħames oħra Iħna eh, nistaw nżommu eh, eh, nkunu sa kunu gburin u ngħidu li aħna ħdimna sfiq biex ikonna Ewropa aħjar illi tqarreb iċ-ċittadini mal-Ewropa u li taqdir ħtiġijiet tagħhom. Skont il ta' tar-regolament l-ħodu aħna rridu n-leġu il-President. Skont artiklu 15 paragrafu 1 ta' regolament il-kandidaturi tal-President Ewropew, tal-Parlament tal-President Ewropew, irridu ikunu mresqa minn grupp politiku jew almenu 40 deputata. L-istruzzjonijiet li għandhom xaqsmu l president kienu asma jiena irċevejt skont il-kondizjonijiet mbassar mir-regolament il-kandidaturi li ġejjien tal-President tal-Parlament Ewropew. Onorevoli Iglesias Turjon, Onorevoli Karim, Onorevoli Lunacek u Onorevoli Schultz il-kandidati għaluli li huma lesti li jaċċettaw il-kandidaturi. U skont 16.1 tar-regolament nfakkar li biex inti tinħatar inti trid eh, tieħu l-ewwel tliet kaxxi l maġġoranza assoluta tal-voti. Il-skedi bojot eh, ġviri vojta mussa jkunu jistgħu jiġu aċċettati qabel mid elezzjonijiet nagħti ċans il kull kandidat biex jitkellem għal massimu ta' ħames minuti mela bil-forni alfabetiku mela nibdew bl-Onorevoli Iglesias Turjon. Muchas gracias. Es un honor dirigir. Grazzi. Huwa unur kbir illi qed nindirizzakom biex inressa il-kandidatura tiegħi għal eh, president ta' din is-sala dan il-Parlament irrid jħares is-sovranità tal-Parlament u irridu neħqu din l-isfida. Aħna mhux l-ewwel darba li forsi waqajna l koptejna imma rġajna omna fuq saqajna. Fir-reżistenza fl-Ewropa, pereżempju, aħna ġilidna l-faxxiżmu, aħna tajna ħajjitna għal-libertà Aħna ħadna sem dik il-ġlida u għal-ġlida l-ġustizzja. Jiena bħala ċittadin Spanjol ma qas immaġinaw kemm jiena gburi li rajt li l-ewwel tankijiet ta' gwerra li daħlu fil-pajjiż tagħna eh, biex biex biex nsalvaw il-ġida kontra il-faxizmu kienu truppi spanjoli. Jina nġira tal-kull min id-demokrazija u l-libertà, il-libertà il-storja konġunta tagħna jaħjar ħaġa li taħħajja fil-rivoluzzjonijiet tagħna illi jagħmlu il-poplu is-sovrani ġiviri. Il-rieda tal-libertà ta' ċittadini illi ma jkunu eh, l-għaddejja ta' ħadd hija xi ħaġa li salvana. Iċ-ċittadini illi aħna rridu aħna nafulhom il-libertà tagħna hija waħda fejn aħna rridu sarħuna magħhom fejn iċ-ċittadini ma jimux mhux se jibqgħu issa jgħixu fil-biża, fil-faqar, fil-mart. Il-sovranità meta mqabbla mal interessi finanzjarji, l-fatt qed nippruvaw inqaxxu sovranità mqabbla mal-interessi finanzjarji xi ħaġa li qed teddet lilna, teddet il-koeżistenza tagħna. Is-sovranità nazzjonali ma tistax timbih il-poplu tagħna mumiex eh, żgħar, mhumiex minorenni. ma defendu l-libertà tagħhom biex eh, u ma defendewix biex jċedu għal oligarkija finanzjarja. Intom tafu fxie għedin nitkellem, sinjuri, jgħu tal-mistħija l-mod kif il-lobbyist għedin jimxu għad-daqqa tal-gbar, tal-monopoli gbar u li edin lesti illi eh, jaġevolaw minn għandu il-flus minnu senjur. Dan imur kontra sovranità tal-poplu, attentat, attentat fuq il-demokrazija u eh, din eh, mizommu il-politiċi f'nasta aħna din situazzjoni drammatika, s-ċittadini tagħna saru protettorati kolonji ġodda fejn wieħed il-minar ma jiġi elet jista' jeqret il-ideoloġiji soċjali. Mill-Amerika Latina aħna tallimna illi li aħna il-dejn estern inħoloq biex ma nkunx nistgħu nħallsuh B'awditjar pubbliku tad dejn. Il-kol nafu illi id-dejn illi milux ġej mħassar u minsi minna ħal tal-Ġermanja, da mandu jasam bis ma' ġustizja imma ma' demokrazija. id den hija temmek biss mod kif inti tisraq il-popli ta' nofsinhar dan qed jiġri f'pajjiżi illi xuħut wħud l-suħom jsejħulhom pigs. Illi pigs imma li huwa terminoloġija razzista. Imma dan huwa wkoll eh, kollom joqogħdu għalihom il-poplu tal-Lvant ukoll li ma soġġetti għat trojka. U għan li jkollhom joqogħdu għall-inġustizzja tagħhom. Ħaġa oħra li qed teqret is-sovranità. L-Ewropa trid tkun titmur lil minn hekk, trid tkun fiċ-ċentru ta' demokrazija ġdida, trid tkun demokrazija illi illi twaqqaf l-oligarkija ta' trojka. L-parlament irid ikun espressjoni ta' din id-demokrazija, l-vot ta' ċittadin u mhux l-ftemiet bejn l-elitisti. E, dan ma jistax ikun premju ta' konsolazzjoni jew e, jew rigal. Aħna e, mux qed nitkellmu dwar parlament ta' ħames jew sitt euro gruppi, jiena qed nitkellem ma' kull wieħed waħda minnkom tal individwi, għaliex intom għandkom kuntratt ta' responsabilità politiku illi huwa affirmat minn min ħatarkom. Jien minn rivolġi għal kuxjenzi tagħkom. Din hija l-unika ċittadinanza fejn l-oħrajn għandhom ikunu soġġetti għalih fid-dawl u ta' l-ċittadini tagħna u rrida tagħhom illi mhux qegħdin hawnhekk jgħixu din il-belt jew jiġu fil-kuruturi ta' din is-sala ma jfux qed jiġri ma xi darba oħra jistaqsuna qegħdin nagħmlu fil-verità għalihom u jinnna qed nirvolġi lejkom mod partikolari għal dawk il-kollegi eurodeputati tal-nofsinhar tal-Ewropa. Intom rajtu x'inhu mal-konsegwenzi reali tal-politika li hija imposta mit-trojka, intom tafu il-politika tal-awtorità fallit ta' il-pajjiżi tagħkom mhumiex foqra huma iktar foqra. imftaqru din għal il kopteom eh, Ħabba li waqgħu taħt il- il-kroll tal-korruzzjoni. Aħna nishtiqu li intom tivotaw pala Irlandiżi, Portugiżi, Grigi, Ċeki, Pollakki, Spanjoli, Portugiżi. Eh, ħanala tal-waqt President, mhux biss biex intom kunu tistaw tħarsu which and which ma l-kompatrioti tagħkom meta tmorru lura lejn dalkom, imma biex il-konxjenza tagħkom kum safja. Jiena nitlobkom illi tivvotaw billi tkunu tafu sewx għal xiex qegħdin tivvotaw li tħarsu demokrazija. Nitlobkom dan il-vot kontra totalitarizmu finanzjarju nala nawa 10 sekondi oħra għal ċittadini u l-poplu tal-Ewropa illi ħarġu fil-toroq biex jiprotestaw uh, kontra minn qed jipprova joħnoq il-demokrazija. Huma qed jgħidu daqshekk issa, huma li timexxu il-demokrazija Ewropea u aħna lilhom irridu niddefendu u nħarsu, ma nafx issa jekk illum il-ġurnata. Ser U jikun jiġi interrott. Per cortesia, prego tutti. Jekk joġobkom nitlob il-kollegi kollha biex ma jiskorrolhomx il-ħin. Min jagħmlu wieħed li ħajamel ħames snin ma jaqbis il-ħin, il-President li ħajġi minn floki ħajaj dan u ħajtenni dan, ovvjament. Onorevoli Karim, jekk joġbok. Kollegi, ħanqum bil-wieqfa nitkellem b'sens ta' dmir ħafna minnkom li qed jaslu għall-ewwel darba hawnhekk fil-Parlament Ewropew jiena ġej fl-2004 b'tama kbira u b'ċelebrazzjoni kbira. Konna tnaqdu mill-ġdid il-kontinent tagħna wara 20 ta' snin ta' firda. Iżda llum kollegi jekk nażlu li nagħtu widen hemm messaġġ x'nisimgħu, messaġġ li jitlobna biex nibdlu l-attitudni tagħna. Qed jgħiduli li din l-elezzjoni ilha deċiża, il-patt sar wara l-kwinti qabel ma nxteħed f'vot wieħed biss u li jiena u inti għanna sempliciment imbaxxu rasna għax inevitabbli. Kollegi memxejn aktar sagru mid-dinja tal-politika ta' demokrazija mid-dritt tal-vot li tixħet il-vot għal twemmin li jint konvint li għandek li tħaddan biex tesprimi konvinzjoni għall-espressjoni ta' daw kolla li ħatruk biex eh, tkun emmek tibreprezentom biex tħaddan il-prinċipju l-ideali tagħhom. Imma aħna ek edin nġu mitluba li namlu minn uħut l-lum B'sirna jekk il-Presidenza tal-Parlament Ewropew uffiċċju li suppost għandu jkun li lim mill-politika partiġana u l-ambizzjonijiet politiċi ordinarja isiru xejn għajr sempliċement sitwazzjoni ta' negozjar. Pedina biss biex tkun tista' tkun premju ta' konsolazzjoni jekk ma jirnexxilekx tikseb kariga għolja. Pjan B fejn la B u C ikunu fallow, jisu dan ikun il-pjan D għalunna li fl-elezzjoni dan l-axħar din id-darba se tkun differenti. Li trasparenza ser tkun rebbiħa fuq kollox, fuq is-segretezza, li l-prinċipju ħajkun l-ewwel qabel kollox, qabel l-aġla, li l-politika demokratika tipprova tħares il-qoddim u mhux lura f'patti minn wara l-kwinti. Iżda bdiqa kbira Ġimat ftit wara l elezzjonijiet Ewropej qegħdin niġu mitluba li noqogħdu mbaxxu rasna nċedu għal għażla minn wara l-kwinti. Din hija viżjoni tal-mistħija għaru każa tal-Unjoni tagħna. Din mhix viżjoni li jien nista' nħaddan, li nista' naqsam, huwa mandat biex inkomplu sejrin bħalma konna nagħmlu qabel jisna qed naqgħu fuq idejn torox il-talbiet li għamlu ċittadini tagħna, dawk li ma ħarġux jivvotaw, dawk il-miljuni li għam li għandhom bżonn jiddimostraw li kien l-unika mezz li jistgħu juru l-vot tagħhom billi jivvotaw lill-estremisti. Persuna kienet qalet li diffiċli li tirrispetta parlament li ma jirrispettax li l-nifsu, jiena nirrispetta dal-parlament, ħaddan ħafna tamiet għal-futur ma tħallx fil-politika biex niddefendi status quo jew inkella li jkun hemm karigi għoljin għal uħud biss toddon fuq ponot subajk u ċert li laqas intom għamiltu l-istess. Fil-ħajja politika kollha tiegħi jiena kelli l-idea ta' kooperazzjoni ta' Ewropej flimkien mod miftuħ, demokratiku u ġust f'istituzzjonijiet ta' tal-ISM. U ċert naf ċert li ħafna jaqsmu l-istess idea ma nistawx najdu li ħajkonna l-istess viżjoni ma ħan nġildu l-battalji tagħna u naċċettaw ir-riżultati. Dan nara fost il-mexxejja tagħna politiċi nazzjonali li tawa tabla ħabel kontra xulxin ma reġaw ġew nġabru madwar mejda biex jirrispettaw l-għadżliet tal-elettorat u jwaslu l-bidla l-opportunità li għandhom li waslu. Ovvjament għanna tamiet għal-futur, ma dana kollu għanna vizjoni differenti, bħal per eżempju rotta li rridu nażlu biex dawn l-aspirazzjoniet u għom. L-istituzzjonijiet tagħna m'għandix ikunu jaqgħu f'nazba ta' eh, grupp politiku wieħed jew ieħor, jew inkella il-ridni jenataw sempliciment tal-kontroll f'karigi oħrajn. Nemmen il-President tal-Parlament mandux jużi l-offiċju tiegħu biex jesprimi l-opinjoni personali tiegħu jew jopromuovi l-interessi personali tiegħu jew nkella li avvanza fil-karriera personali tiegħu. Le, jien għandi viżjoni iktar nobli għall-uffiċċju tal-President tal-Parlament Ewropew. Il-President għandu jirrifletti d-diversità ta' dal-Parlament, għaliex dan il-Parlament jirrifletti d-diversità tal-popli tal-Europa. Il-President għandu jkun ġust ma' kulħadd, miftuħ ma' kulħadd seba' jnejn għal kulħadd. Il-President għandu jirrappreżenta dan il-Parlament bunur u dinjità fl-Ewropa kollha u ta' bilħaq id-dinja. Dan huwa t-tip ta' President li jien nespira li nkun. Ma rridx nkun parti mill-loba politika rrid insaħħaħ reputazzjoni tal-istituzzjoni komuni tagħna. Ma rridx inħares l-interessi tiegħi, rrid inħares l-interessi tagħkom. Ma rridx nerġa' lura l-politika ta' patti minn wara l-kwinti ta' snin imoddija, rrid nilħaq lill-Ewropej kollha li ħarsu lejn l-istituzzjoni tagħna b'tama għal-futur. Din il-ħolma tiegħi għal-Parlament Ewropew. Iżda dawn il-ħolmiet qatt ma ħajitwetqu jekk aħna nippermettu dawk il-drawit tagħna tas-soltu jerbħu favur il kalkuli politiċi u ambizzjoni personali, meta tiġu biex tixħtu l-vot tagħkom dal-għodu u tkunu waħedkom mal-kuxjenza tagħkom u t-wemmin tagħkom biex tagħmlu l-għażla demokratika tagħkom ħatażlu l-patt minn wara l-kwinti, joħad ivvutaw għall-Ewropa ta' ftuħ, trasparenza, demokrazija u tama. U mill-ment nitlob l-appoċ tagħkom għal-viżjoni tiegħi bħala presidenza li tkun valla pena l-isem tagħha u għall popli Ewropej. Grazzi. Grazie. Or... Grazie. Issa nad il-mikrofonu l-onorevoli Lunacek. Thank you very much, President. And... Grazie, President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa' lil kulħadd dawk li ġew eletti ġodda imma anke dawk li ġew eletti għat-tieni darba jew tielet darba f'dan il-Parlament Ewropew. Ġurnalist Awstrijak dal qal għalli f'intervista li smajt li kelli fuq Radio Awstrijak li l-Parlament Ewropew ġim saħħab dawn l-elezzjonijiet għaliex aħna konna dawk li ressaqna nominazzjoni tal-President tal-Kommissjoni proċedura fidejna u barra mill-Kunsill Ewropew. U għalhekk qegħdin għaw imsaħħa. Iżda rridu nkunu konxi mill-fatt illi aħna din is-saħħa ġdida li ksibna ma nistax niperikolawa billi internament inkunu inqas demokratiċi mill-li suppost inkunu. Għalhekk, eżis kollegi, jiena qed nikkontesta l-President tal-Parlament Ewropew fostkom għaliex jien l-grupp politiku tiegħi u ħafna oħrajn ma ħassowix li hija aċċettabbli li l-Kunsill Gvern wieħed pereżempju jiddettanna xi għaxar tiem ilu il min għandna nivvotaw għal President ta' dal-Parlament Ewropew. Din hija għażla tagħna. U għalhekk il-grupp tiegħi li oriġinalment kien eleġini biex insir viċi President tal-Parlament Ewropew talabni biex nikkontesta wkoll għall president Għaliex l-elezzjonijiet hekk ifissru anke internament. Il-vuċi tal-Parlament Ewropew hija l-vuċi tal-ċittadini Ewropej, mhux is-segretarju tal-gvernijiet Ewropej. U kull wieħed waħda minna ġejna eletti direttament, u għalhekk m'għandniex inkunu biss preżentajna minn patt minn wara l-kwinti sempliċement biex napprovaw l-affarijiet. Kull min jafni, u naħseb ħafna minnkom jafuni, jafu li jiena d-demokrazija hija l-qalbi fiħdan l-Unjoni Ewropea fil-Parlament u fl-Ewropa kollha u dan ħanajdu fl-erba l-ilsna li jien nitkellem. il demokrazija hija l-għażla. Tnajdu bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Grik u anke bil-Ungeriż. Intenni din dan il-messaġġ għaliex dawn l-elezzjonijiet waslu għal bidla u jiena bħala president Għalhekk nat prova nagħti tweġiba li ċittadini minn dak li xtaqu minn dawn l-elezzjonijiet li waslulhom, waħda minnhom li ntemmu l-awsterità ma jistaxu konna kontinent li kompli jwassal il-faqar, speċjalment fost iż-żgħażagħ fejn iż-żgħażagħ ma jħarsux lejn l-Ewropa bħala xaħġa promettenti iktar, imma saħan sitra xi kultant teddida. Dan għandu jinbidel u nixtieq ninvesti bħal dan għal dan bħala parti mill-Parlament Ewropew bħala President tagħkom investiment ta' l impiegi l-enerġija li tiġġeddet, enerġija sostenibli dawn importanti. Ma l-Parlament irid ikun kredibbli internament, irridu nagħtu l-eżempju fuq kwistjonijiet tal-enerġija billi dawn il-binijiet tagħna ikunu aktar ġestiti aħjar fl-enerġija u f'effiċenti fl-użu tal-enerġija, manke fi trasparenza fil-Parlament. Għanna kodiċi ta' bġiba li mhux dejjem jiġi monitorat u implementat. Għanna bżonn footprint leġislattiv biex niżguraw li jkun ċar min qed jagħmel ikollu influenza fuq liema liġi u l-ebda liġi ma tinxtara jew tipprova tinxtara minn xi ħadd. Dan għanna waslu li ċittadini Ewropej li aħna serji fuq dal-affarijiet u għanna bżonnu kol seda waħda Aħna l-parlamentari rridu niddeċidu aħna fejn niltaqgħu u mhux il-Kunsill aktar. Din hija xi ħaġa li nixtieq nibdel ukoll. U l-maġġoranza f'dan il-Parlament ivvota hekk li aħna għandna niddeċidu fejn irridu mmorru fil-futur. Huwa ċar ukoll li ma nistgħux naqgħu fin-nasba li inxaqilbu lejn il-populiżmu, l-intergovernamentalizmu jew l-ar parti, l-nazzjonaliżmu jew l-estremiżmu. Il-Parlament Ewropew dejjem kien il-kampjun tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem u tal-ċittadini u dan għandu jitkompla. Ma rridu morru kontra xejra l-intolleranza u nuqqas ta' rispett u trattament ta' tieni klassi tan-nisa kif ukoll tal-minoranzi kemm jekk tkun fuq bażi razzjali, etnika, soċjali, ecc. Dan il-Parlament għandu u jista' jagħmel iktar biex jiddefendi l-valuri l-enin li fuq għajam sejsa l-Unjoni Ewropea u l-mandat parlamentari li jmiss ħajkun deċiżiv għal futur tal-Ewropa. Jekk aħna ma nġibu iż-żewġ issa, ser ikun hemm u dan ħanamel referenza għal kampjonat tad-dinja li għaddej bħalissa, jekk ma nġibu iż-żewġ issa, Musser ikun hemm ħin barrani u l-ebda ċans biex ġib rebħa mill-ġdid, din hija talba mill elezzjonijiet Ewropej u hija kwistjoni ta' demokrazija. U jien nixtieq intemm id-diskors tiegħi billi naqsam xaġa magħkom li jiena naqbel ma' Sur Schulz dwara u ħanitkellem bil-Ġermaniż fuq dan il-konklużjoni. Is-Sur Schulz dan l-aħħar kien fil-Parlament Awstrijak. Kien hemm dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa u Martin Schulz il-menta dwar il-fatt li ta' sekwit ikunem il-kelma iżda najdu demokrazija tajba iżda, toleranza tajba iżda, l-affarijiet kollha tajbin iżda, meta l-affarijiet jibdew jirrikorru għall nibdow nibdew nillimitaw id-drittijiet li m'għandniex ninnegozjaw. U naħtaf din l-opportunità biex Nieħu dik il-kelma tiegħek u mmexxu demokrazija f'din id-direzzjoni. Nittama li kollha l-appoġġ tagħkom fil-vot. Grazzi. Grazie, ora la parola onorevole Schulz. Grazie l'onorevole Schulz. Aziz President, signori, colleghi. Din hija istituzzjoni straordinarja, 751 membru tal-Parlament Ewropew. Eżis sinjuri, aħna nirrappreżentaw il-popli ta' 28 pajjiż sovran. Din hija Kamra Leġislattiva. Aħna nfasslu leġislazzjoni għal 507 miljun ċittadin f'28 stat sovran. Post wieħed hemm bħal dan f'din il-pjaneta, dan il-Parlament huwa uniku f'dan huwa uniku f'termini tal-eżistenza tiegħu u anke fir-rigward ir-rwol li għandu. ħamsin raġel u mara minn tliet partiti politiċi bej wieħed u ieħor minn 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Il-fatt li aħna qegħdin hawn flimkien bil-qiegħda fl-istess taħt l-istess saqaf niddibattu min għandu jmexxi din l-istituzzjoni dal-fat biss. Mannix nihduħ bħala xaġovja, hija waħda mill-iktar kisbiet storiċi ta' dan il-kontinent. U din għanna nkunu gburin dwara u għanda tispirana il-koll fi xol tagħna. Il-mexej tal-Parlament Ewropew għandu dmir. Dmir li jifem ir-rwol li jena dikem id-diskrivejt. Il-mexej tal-Parlament Ewropew għandu dmir li jaħdem għal ġid tal-popli ta' 28 stat membru. Kif ħajr nexxilek tagħmel dan, ovvjament ikun hemm viżjonijiet u opinjonijiet differenti rappreżentati f'dan il-Parlament. Madana kollu rridu nukoperaw. fil-gruppi politiċi kollha. L-ebda grupp politiku waħdu mandu maġġoranza u din hija deċiżjoni tal-poplu Ewropew fil- meta ħarġi votaw. Il-kooperazzjoni trans bej partiti differenti u transkonfinali hija tal unika tal-Unjoni Ewropea. Hija mitluba hawnhekk ukoll, rridu niġbdu ħabel wieħed kullimkien fil-gruppi politiċi kollha. U għalhekk id-dibattitu tal-lum huwa dibattitu mill-gruppi politiċi kollha. Mi wieħed għal ieħor m'hemmx mod kif dak li jkun jagħti tbeżbiża lil gruppi politiċi hawnhekk, kulħadd jista' jivvota kif irid. Il-privatezza tal-kaxxa tal-vot tal tal kaxxa tal vot tiggarantilkom li l-vot tagħkom ikun wieħed sigrit, u għalhekk nappellalkom għall appoġġ tagħkom. Għal dawn l-aħħar sentej kelli l-pjaċir li mmexxi din il-Parlament bħala President tiegħu. Kien privileġġ kbir, l-ikbar privileġġ ta' ħajti fil-fatt. Dak li ksibna f'dan l-aħħar mandat parlamentari, sinjuri, huwa li m'hemmx iktar ġerarkija ta' istituzzjonijiet. Meta ġejta elett kien hemm ġerarkija. Kien hemm il-membri tal-Kunsill, li kienu jinjoraw il-Parlament Ewropew, il-Kummissarji ħasbu li huma kienu l-unika istituzzjoni li kellhom jett u issa fil-Parlament Ewropew Edin miġbura fl-imkien f'dan il-Parlament Ewropew uniku qiegħed hawn ħajxammar il kmin u huwa lajn ta' demokrazija leġemtema fl-Ewropa u ħadd ma jista' idur magħha u din hija progress demokratiku trement li ksibna. Issa għanna skrutinju parlamentari demokratiku tal-eżekuttiv, l-eżekuttiv għalek irrit isegwi l-inizjattiva tal-Assembleja eletta. Din hija kisba tremenda u jiena kburi tal-rwol li kelli biex ksibna dan ir-riżultat. U issa qed nikkuntesta għall-istess kariga mill-ġdid emmin min huwa elett l-ewwel darba hawnhekk fil-Parlament Ewropew u intom forsi ma tafux xaddejna fil-passat, speċjalment min jafni, kellna esperjenzi tajbin ħafna u pożittivi flimkien, iżda li tiżbalja huwa uman. Jien oman u għandi l-saħħit tiegħi u għandi d-jufijiet tiegħi dawk li huma ġodda nixtieq intuni l-benefiċċju tad-dubju u dawk li votaw l aħħar darba erġaw tuni l-istess beneficju ta' dubju mill-ġdid għaliex jien nixtieq nirrappreżenta dal-Parlament Ewropew b'dinjità għas senta u nofs li jmiss. Dan għandu jkun lok ta' demokrazija biex nidibattu l-futur tal-Ewropa. Grazzi. Grazie. Grazie. Issa, naddu għal li skrut skrutat għal-votazzjoni ta' min jott il-voti. Mawx diskussjoni fuq il-kandidati. Tistaw titkelmu bissek kemm xi ħaġa marbuta mal-elezzjonijiet tal-President. jiena mill-alternativi tal-Germania. Nixtieq nirreferi għall-artiklu 15, jiena nixtieq ikun hemm nom, eh, votazzjoni eh, eh, nominali elettronika, nixtiequ nuru l-ċittadini min qed jivvota. Eh, il-Komitat Budgetarju kien akkuża l-Uffiċċju ta' Schulz illi ċertu affarijiet u għalek, aħna irridu nivvotaw b'mod elettroniku, ħalli il-votazzjoni tkun trasparenti u ċittadini kunu jafu min qed jivvota lil min. Mela, e, l-skont regolamenti tal-proċedura, il-votazzjoni hija waħda sigrita. Issa il-votazzjoni għal min ħajot il-voti. Onorevole Reda. L-onorevoli Giulia Reda. Taqbel? Onorevoli Reda. È d'accordo? E il presidente sejjaħ l-onorevoli il-persuni uh, li qed jintagħtu qed jitilgħu bix-xorti. Onorevole Girauta Vidal l'onorevole Gerauta Vidal, Vidal Juan Carlos. Presente, edha da awek, taqbel, il-President jistaqsi jek din taqbel li tot il-voti u jitloba tersaq lejn il-podium. Um, Onorevole Gonos Criso Crisogonos Costa, onorevoli Conos Costas l-onorevoli jgħid li jaqbel u għalhekk jersaq lejn il-podium. Onorevole. L-onorevoli Server. Markus uh, Server. Grazie. Grazie. Onorevoli ċe Ballos Bodil. Prego. Onorevoli... Onorevoli Petersen, Morten Elvek. Bene. Grazie. Due. Onorevole Flashikova. Flashikova Benova Monica Onorevole Kirkos Miltiadis. L'onorevole Kirkos Miltiadis. Bene. Si procederà ora allo scrutinio. Ħankomplu mela il-distribuzzjoni tal-karti tal-votazzjoni u tal-envelopes, it-qassin tagħhom. Konformemente alle disposizioni. Skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament tagħna, ħankomplu bl-elezzjoni tal-President e, tqasmulkom il-karti tal-votazzjoni u anka l-envelopes u jiena ħanati l-isem tal-kaxxa tal-kandidat. Tista' tivvutaw biss għal kandidat wieħed biss jekk tkunu tixtiqu tibdlu il-vot, tisaw titolbu karta tal-votazzjoni oħra vot ieħor u tagħtuh lura il-vot li intom tikkanċellaw. Jekk e, ikun hemm e, xi marki fuq il-votazzjoni jew xi affarijiet oħra jew tivvutaw iktar minn persuna waħda dawn e, jiġu meqjusa bħala invalidu l-vot. Għal dawk foskom li jixtiequ Eh, li u hemm ukoll il-postijiet barra din il-kamra li tistgħu titħlu fihom biex eh, tivvutaw. Intom tidu tmorru wkoll fil-post li eh, ġejtu allokati. L-ismijiet tad-deputati iridu jitħlu fil-proċess verbali għalhekk iffirmaw il-lista qabel ma titfawa fil-flurna. Din titpoġġi tpoġġa skont il-kunjom ta'kom u tridu u kor turu il-karta tal-identità ta'kom lil min qed jgħod il-voti. Il-votazzjoni il, il, il, il miftuħa sa.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 firma qua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 il-riżultati il ħajjidru fuq l-screens ta'kom.